għamel verifikazzjoni ta' setat ta' Sur Jeffrey Didier, Sinjura Maria Gabriela Zjoana u jipproponi li valida l-mandati tagħhom sa mill-ewwel ta' Diċembru 2017 u 30 ta' Jannar 2018, rispettivament. Oġġezzjonijiet u l-mandati huma wkoll appoġġati.